Mela, nistaw inkomplu wara s-seduta li kena f'Diċembru id-dokumenti li ġo adottati fit-13 ta' Diċembru għaddejni jomkom, nishtin kunna f'notkom xie oġezzjonijiet, il-minuti bekk jiġu adottati.